Mela, aħna approvajna dawn il-minuti. Jina iċċevejt il-pozizjonijiet tal-Kunsill fuq il-regolament fuq l-assistenza reċiproka bejn autoritajiet amministrativi tal-Istati membri. Regolament fuq tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u dawn it-titli se jidru fil-minuti ta' sessjoni tal-Parlament Ewropew. L-iskadenza ta' tlet xhur se tibda minn għada iġifiri l-10 ta' Lulju 2015. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna għal daqstant